It-tieni punt, id-dibattitu dwar l-adesjoni tal-Bulgarija u Rumanija għaż-żona Schengen ser jinkludu wkoll mistoqsijiet orali ġew infassla mill-ALDE, il-GUNGL u l-IFD. Punt numru tlieta, l-iskop tad-dibattitu dwar is-sitwazzjoni fil-Jemen u l-Bahrajn ser jitwessaw kol biex jinkludi is-Sirja u l-Eġittu, is-sitwazzjoni fis-Sirja u l-Eġittu. Punt erba stqarrija mill-Viċi President tal-Kummissjoni Rappreżentant Oli. Ser tiġi inkluża wara d-dibattitu dwar is-sitwazzjoni fil jemen Bahrejn, Sirja u Eġittu. U ser nivvotaw dwar rezoluzzjoni fil-tieni plenarja ta' Ottubru. Walek ser nivvotaw għada. Id-dibattitu ser isir illum ser ikonna l-istqarrija mill viċi President tal-Komissjoni ma ser nivvotaw fil-plenarja li jmiss. Id-diskorsi ta' minuta sejrin jittieħdu wara l-punt ta' l-Ukrajina. Imbagħad is-seduta ser tiġi estiża sal-10 tal-lejla. Il-ħamis għada. Il-rapport mis-Sinjura Bowles dwar il-ħatra ta' membru tal-Bord Esekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew sejjer jiġi inkluż fis sessjoni tal-votazzjoni mem l-ebda skadenza għall emendi Dawn huma il-bidliet illi qablu dwarhom il-gruppi politiċi għandkom xi oġġezzjonijiet xi kummenti. Mm, le. Mela allura Issa naddu għal bidla proposta Isur Golnix. Iva, grazzi tassew, President. Jina għandi kumment dwar l-agenda tal-lum. Hemm diskussjonijiet dwar is-sitwazzjoni fil-Jemen u fil-Bahrejn. U issa ser nitkellmu wkoll dwar is-Sirja u l-Eġittu. Dawn huma tassew importanti għaliex huma deċiżjonijiet illi jiena ma niftakarx li aħna ħadnihom. Forzi Armati tal-Unjoni Ewropea flimkien ma' forzi tan-NATO qegħdin ikomplu joqtlu l-persuni mir-reġim l-antik u ma nafx kemm huma l-vittmi imma il-bombi Ewropej qegħdin joqtlu in-nies ġewwa sirte fost l-oħrajn u din il-kustjoni irridu niddiskutuha. ma rridux biss nibatu l-armi, u nġorru l-armi għan NATO u għall-Istati Uniti. Grazzi. Issa ngħaddi għall mozzjoni mill-PPE dwar l-iskadenza għal mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni dwar id-dibattitu dwar is-sitwazzjoni fil-Jemen, Bahrejn, is-Sirja u l-Eġittu. il-PPE talab għal skadenza.